Schultz. Il-minuti ta' test għal li ġew adottati fl-24-25 ta' frar u ma' testi li ma' disponibli. Kummenti minna ħatakom, kollegi, dwar dawn il-testi. Jekk mux il-kas,